għatu u għalek mm, eh, aħna pala Parlament Ewropew għanna rwol ċentrali xinwet u grazzi. Grazzi tassew. Nandi mozzjoni rezoluzzjoni biex nanqu dan id-dibattitu. Għada fi 11 nofs. Nivvotaw ġviri issa u dibattitu. Issa, Irġin ħabbar xaġa zejra mill-President fuq il-Komitat ta' Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni, il-ħassir tal-flus li ġew ġew pubblikati huma disponibbli fuq is-sit elettroniku. Il-skadenza għal dawn il-proposti biex għal il-proposti hija nhar il-ħamis fil nofs. Għada eh, fid-disa ta' nhar il-ħamis u l-vota jseħħada fil-11